ċittadini ta' dawn il-pajjiżi u huma wkoll ħassu il-benefiċċju tal-azzjonijiet tagħna. Grazzi. Grazzi Kummissarju Sefkovic. Eżis kollegi, għada nivvotaw f'nofsinhar. L-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna il-rapport tas Sinjura Katrin Grez aspetti rigward l iżvilupp ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali fuq ir-riżorsi ġenetiċi nagħti il mikrofonu l-rapporter għal erba' minuti. Il-lejli tajjeb, kollegi, wara proċess twil ħafna fis-6 ta' Deċembru li għadda il-rapport fuq il-konsegwenzi ta' dritti ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali fuq ir-riżorsi ġenetiċi għal pajjiżi li qed jiżviluppaw ġi vvutat b'maġġoranza kbira ħafna fil-Kumitat għall-Iżvilupp. Dak inar uh, se nibqgħu niftakruh għaliex għall-ewwel darba il-deputati Ewropej minn l-oqsma kollha, familji kollha politiċi tennew il-rida tagħhom illi jġildu kontra s ser ta' rizorsi tal-pjaneta tagħna. Illum il-kelma biopiraterija ma diċa ħaġa li ma tistax tissemma hawnhekk u jina xtaqt li nirringrazzja b'mod partikolari lil kollegi kollha tagħna illi ipparteċipaw f'din il-fażi daqshekk importanti. Imma għada irridu morru lil-in minn fejn wasanna il-vot se jkun importanti ħafna, kruċjali biex aħna nesprimu id-determinazzjoni tagħna, determinazzjoni tal-Parlament Ewropew kollu kemmu biex nersqu lejn iktar koerenza tal-politiki tal-iżvilupp. Aħna rridu nerġaw ntennu irrida tagħna biex nirdu il-biopiraterija u biex namlu dan irridu niddefendu il-kulturi eh, niddefendu wkoll l-ekonomiji reġjonali, nirrispettaw eh, id-drittijiet tal-popolazzjoni eh, indiġena u tal-bdewa żgħar li nħarsu l-ambjentana u l-biodiversità intom tafu 80% tal-patrimonju bioloġiku tad-dinja jinsab propju fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Issa, l-maġġoranza tal-privattivi edha fidejn il-pajjiżi industrializzati u aħna danna fuħ. Ir-riżorsi ġenetiċi huma ta' importanza kruċjali għal agrikoltura sostenibli u għas sigurtà tal-provista tal-ikel madwar id-dinja. Protezzjoni ta' diversità ġenetika ħarsien tal-diversità ġenetika dawn huma il-klim essenzjali biex aħna nilħu l-anijiet tal-millenju mal-iżvilupp. Hawnhekk aħna rridu nerġgħu intennu il-prinċipju ta' koerenza tal-politiki tal-iżvilupp illi hija msemmi fl-artiklu 208 ta' Trattat tal-Lisbona ċifri dawn ir-regoli illi jirregolaw l-użu ta' rizorsi tradizjonali u ma tantx huma ċari. U għalhekk ċerti kumpaniji qegħdin uh, jinqdew b'dawn id-djufijiet u qegħdin jinqdew b'dawn in noqassijiet propju biex u dan l-arfin tradizzjonali. Meta wieħed iqis Eh, l-istituzzjonijiet li għaw li għedin eh, suppost jaħdmu fuq dawn l-affarijiet hemm urġenza li hemm ratifika u implementazzjoni tal-protokoll ta' Nagoya. U dan f'sistema ta' governanza globali li tkun, li tkun iktar ehm, koerenti aħna il-koll għamnek li rridu li l-politika tal-izvilup tkun iktar ġesta rridu nieħdu responsabiltajiet tagħna u niddefendu tlet ġiti tal-pajizi li qed eh, jizviluppaw l-obbligu ta' kxif ta' minn fejn tkun oriġinati il rizorsa il-prova tal-konsens tagħhom ukoll mbagħad il-qsim tal-benefiċċji li joħorġu minnhom intom fimtu u nikkonkludijaw li dina lina hija sfida fl-Unjoni Ewropea biex nikkondannaw prassi li morru kontra l-impenn li ħadna aħna Fra kollu li għandu xjaqsam mal-ġlieda kontra il-faqar u l-protezzjoni tal-biodiversità. Eżis kollegi, et norbot fuqkom u nirringrazzjakom. Grazzi ħafna l-Sinjura Grez. Issa Se nibdew bil-proċedura catch the eye, nibdew bil sur Paxka. Dziękuję za słowa, pan Grazie. Aħna nafu illi ċertu u ċuħta rabba li kunu kultivati minn nis indiġeni issa qegħdin jiġu protetti bil-privattivi tal-kumpaniji tal-agrikoltura u farmaceutiċi. ċertu rizorsi bħal pereżempju pjanti li għandhom effetti medicinali illi jintużaw mill-popli indiġeni f'ċertu pajjiżi u anki ċertu xi ta' duwa li tkun mill-pjanti u koll qed jiġu privattivi u dan issa din jispiċċaw fidejn il-bioperati. U n-nies mhux qed jibbenefikaw minn dal-użu industrijali. Għalhekk iridu nemendaw il-ftehim ta' trips sabiex dan ikun f'konformità mal- protokoll ta' Nagoya huwa bekk biss li aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw l-abbuż spekulattiv mill-arfin tradizzjonali illi biex jiġġenera profitti illi ma jkunux mistħoqqa. Grazzi, Onorevoli Pasqua. Signor Anges, grazzi, President, proset li rapporter anki taħabba li nexxila tikseb konsens mill-gruppi kollha ta' din il-Kamra. Jider ċar il-rizorsi nazzjonali li jintużaw għal kozmetika u l-farmaceutiċa ġejjin mill pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li qed jibbenefikaw minnhom l-intrapriżi mhux mill-komunitajiet produtturi għandek kanna rapporti li qed jagħti l-possibilità li dan jibbidel u li l-benefiċċji jaslu wkoll għal dawn il-komunitajiet ġifieri kemm benefiċċji ekonomiċi, ambjentali, eċċetera. Aħna bħala rapporter tal- eh, Kumitat tal-Ambjent konna għamilna u koll emendi dwar l-ingredienti, per eżempju, il-posti geografiċi U l-Unjoni Ewropea trid issa taċċerti taċċerta illi il-benefiċċji nqasmu wkoll ma' komunità ta' oriġini. Iridu wkoll naħsbu pereżempju fiż-żerija dawk illi ħafna drabi iż-żerija nfisha tkun ta' valur kulturali u Anki il riċerkaturi u x-xjenzati għandhom ikollhom din id-database sabiex ikollhom iżidu l-arfin tagħhom. Jien pella illi jkun hemm iktar arfin mifrux dwar din il-biodiversità x'nibbenefikaw il-kol minn dak. Grazzi ħafna, Sinjura Bazescu. Dinte proteġera biodiversitati reprezinta o kondizje Grazzi, Sur President. Il-protezzjoni tal-biodiversità hija kondizzjoni biex aħna innaqsu l-pressjoni fuq l-ambjent. U l-protezzjoni u l-konservazzjoni ta' diversità ġenetika u wkoll element essenzjali tal-lanijiet tal-millennium id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq ir-riżorsi ġenetiċi u l-arfin tradizzjonali tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw huma essenzjali biex niggarantixxu aċċess indaqs għal medikamenti u l-mediċini. Bl-istess mod ir-riżorsi ġenetiċi huma importanti ħafna għall-agrikoltura sostenibli u anki għas-sigurtà tal-provista tal-ikel il-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandha tkun konformi ma' lan ta' koerenza tal-politiki tal-iżvilupp. Huwa essenzjali li malar kemm jista' jkun ikun eh, ratifikat il-protokoll ta' Nagoya aħna għandna bżonn ta' strument solidu għal ġlieda kontra l piraterija biex ikun hemm iktar ekwità u ġustizzja fil-iskambju ta' riżorsi ġenetiċi. Is-Sur Ferreira, Joao Ferreira. Grazzi, President. F'kuntest fejn għedin naraw bidliet madwar id-dinja ta' fil-ħamrija, fil-klima, etc. Dan li għedin id-diskutu għana ku importanti għall-ekosistema, anki għal raġunijiet ta' sigurta tal-ikel u ta' protezzjoni tal-ambjent. Ir-regoli dwar li proprjetà intellettuali għandhom jiġu evalwati fil- mill millati kollha tagħhom għax rizorsi ta' tad-dinja huma xi ħaġa li għandna ngawdu mija u l-ebda pajjiż, l-ebda bniedem m'għandu jkun esklus mill-benefiċċji tal-avvanzi teknoloġiċi u xjentifiċi li jsiru f'post f'kwalunkwe rokna fid-dinja. U dana qed nitkellem fl-oqsma kollha fis-saħħa, fl-ikel. Jidher illi Hemm din id-diżumanizzazzjoni tal-kapitalizmu f'daw l-oqsma kollha. Grazzi ħafna il-Kummissarju fissem il-Kummissjoni jiena nirringrazzja lill parlament u b'mod partikolari lis signura Grez għal rapport fuq l-aspetti tal-iżvilupp tal-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ta' rizorsi ġenetiċi. Issa tal-komunità internazzjonali, issa għedin naħdmu fuq il-kwistjonijiet il-, -kwistjonijiet, il kwistjonijiet Aħna kena l-wol importanti sabiex inżidu il-rwol regolatorju għanna fuq livell domestiku internazzjonali u kif ta' tajjeb inti dan jżid l-effettività għal-ġlida kontra il-faqar u l-minna. il zvilup tal-bioċiti moderni kif ukoll il-rata maġa ta' riċerka u xjenza Zidu l-aspettattivi fuq il-valur kummerċjali tal-biodiversità issa fatt rikonoxxut li r-riċerka u l-iżvilupp li għandhom xaqsmu ma' biodiversità jistgħu jgħinu l-ġrida kontra l-faqar. Pero rajna u koll li kienem tħassib dejjem jizdit mill pajzi li għadin u dwar il-miża proporzjoni tal-rizorsi ġenetiċi u l-mod kif il-benefiċi jitqasmu, il-benefiċi li ħarġin mid-drittijiet tal proprjetà intellettwali minn rizorsi ġenetiċi dwar il-biodiversità kif dana jaslu għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw aħna importana mill-iżvilupp u nifmu it-ħassib tal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għadin rridu nagħmlu sabiex ikun sinerġiji pożittivi bejn il-konvenzjoni tal biodiversità kif ukoll istrumenti differenti internazzjonali bħal sejn ta' WTO dwar il- biodiversità, il faw ukoll dwar risorsi alimentari, eccetera Il-trattat il-ġdid u l-protokoll ta' Nagoya dwar l-aċċess ta' riżorsi ġenetiċi u it-qassim eku tal-benefiċċji li joħorġu mill l-użu tagħhom li ġie negozjat huwa 2010 għandhom jaċċertaw ċertezza legali għall-użu ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi u jtejbu trasparenza fuq it-transazzjonijiet tagħhom. Dan għandu jgħin il-konservazzjoni u l-użu sostenibli tal-biodiversità kif ukoll dawk li jiddependu mill-ekosistemi fil-pajjiżi t-oriġini. Il-Kummissjoni ġa proponit leġislazzjoni għal ratifika u implementazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya fl-Unjoni infissa dana jwassal għal ċertezza legali għall-utenti Ewropej u żid il possibilità għall aktar tranzazzjonijiet fuq il-rizorsi ġenetiċi fl-istess waqt il-proposta regolament li waqaf waqaf sistema kredibbli ta' ċerta l-konformità tal-utenti mal rekwiziti legali tal-pajzi li jipprovdu dawn ir rizorsi kif jgħid fil fatti ir-rapport tiegħek huwa ta' tħassib għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fl-opinjoni tagħna sistema ta' konformità iżda tevita spejjeż ta' implementazzjoni eċċessivi f'biżijiet oħra speċjalment ta' riċerka pubblika, laboratorju u l-SMEs l-Unjoni Ewropea għandha l bol importanti ah, u attiv ħafna wkoll sabiex nifinalizzaw il-mekkaniżmi meħtieġa tidħol fis-seħħ tal-protokoll ta' Nagoya. Il-Kummissjoni tappoġġa li il-mekkanizmu tal-Nagoya protokoll u kooperazzjoni ma' reġuni oħra sabiex dana jiġi implementat mod effettiv u jirnexxilna naslu għal ftehim fuq dawk il-punti kollha pendenti sabiex ikun hemm applikazzjoni bla xkil. Dwar il-pajjiżi li inqas żviluppati mbagħad l-Unjoni Ewropea kif ukoll bosta stati membri qegħdin jappoġġjaw partit oħra sabiex jirratifikaw u jimplementaw il-protokoll. Għanna per eżempju l-inizjattiva tal-Multidonor ABS li tejn l-parti interessati fil-pajizi ACP. Aħna nappoġġaw l-inizjattiva din l-inizjattiva li hija ta' kontribut sinifikanti imbagħad Għanna bosta għodot legali oħra li rridu jiġu sviluppati iżjed l-Unjoni Ewropea hija involuta ħafna fid-diskussjonijiet fil-WIPO fil-WTO. Fl-aħħar fil-relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi terzi skont il-politika tal-Unjoni Ewropea koerenza għall-iżvilupp, aħna qegħdin naħdmu l-implementazzjoni u l-adozzjoni ta' soluzzjoni bilanċjata ta' drittijiet eh, ta' proprjetà intellettwali sabiex nevita, sabiex naħdmu għal-ġida kontra l-faqar. Aħna, għet nisimaw talba tal-Parlament Ewropew għal sistemi globali koerenti illi joffru perspettivi ta' svilupp għal pajjiżi l-aktar fqar aħna nemnu illi hemm bżonn naħdmu f'dan ir-rigward anke fir-rigward tal-politika dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali sabiex nevitaw illi kunem hemm illi għanzi tqassim tal-arfin ikun ta' vantaġġ għal kulħadd kemm għall-azenti, kemm għall origini u uh, għal kull minn involut il-Kummissjoni qiegħda taħdem sabiex kun hemm iktar kooperazzjoni mal-Parlament inkluż l-iżvilupp ta' din il-politika tant importanti. Grazzi ħafna, grazzi wkoll. L-Kommissjoni, Sur Kxafkovic, Aziz kollegi, sinjuri, dibattitu issa malu, il-votazzjoni ħassira għada f'nafsinar, nawgura kulħadd